bdiet. Grazzi. Grazzi. Tajjeb, l-estejna mistoqsijiet bit-toma tajba, spiċċajna bit-turizmu. Tajjeb, spiċċajna fuq nota pozittiva. Nishtiq nirringrazzja l-membri kollha l-mistoqsijiet tagħhom kien hemm ħafna mistoqsijiet differenti, grazzi anke lill kummissarju nominat ovvjament ta' tweġibiet tagħha. Se jiġri issa. Jekk jogħġbok kummissarju l-ewwel nett tina sommarju qasir ta' 5 minuti tas soġġetti li tixtieq tisħaq mis-smieħ tal u tfakkarna l-iktar suġġetti importanti mill-istqarrijiet tiegħek u mbagħad il-President is-Sur Buzek jagħmel punti fuq il-punti vista ta' itre u jiena minnaħa tiegħi mbagħad ngħidilkom wara x'ser jiġri. Grazzi ħafna. Issa naddi l-mikrofonu għal 5 minuti lill kummissarju nominat. Membri onorevoli, grazzi ħafna għal mistoqsijiet tagħkom. Grazzi anke għall iskambju ta' femit li kellna. Nittama li din id-diskussjoni tkun punta tluq tajjeb pal kooperazzjoni tagħna fil-futur. Jien nixtieq nikopera magħkom fi spirtu ta' fiduċa u dialogu regolari u kull ma nista' nagħmel huwa li nimpenja ruħi, intikom l-impenn speċjali tiegħi li jiena ninvolvi ruħi bisħieħ fil-potenzjal tas-suq intern biex niżviluppaw u nipproponi lkom li fil snin li ġejjin nagħmel kull sforz minn naħat tiegħi biex inneħħu bil-mod il-mod l-ostakli, insolvu l-problemi bil-mod il-mod, biċċa biċċa u nsibu soluzzjoni għal benefiċċju ta' kulħadd. Grazzi ħafna mill-ġdid, naf kemm huwa importanti dal-Parlament Ewropew u l-mandat b'saħħtu li għandu u jiena naterendi konta mili lilkom nimpenja ruħi li naħdem rib magħkom mal-gruppi kollha f'dan il-Parlament għaliex wara l-mistoqsijiet għandi l-impressjoni li dan il-portafoll huwa importanti bl-istess mod għal kull grupp politiku minkejja li hemm xi differenzi żgħar. Dan huwa portafoll li itina l-opportunità li waslu tkabbir l-impiegi u l-iżvilupp. Grazzi ħafna. Uh, thank you very much, Mr. Sur Buzek. Grazzi ħafna li in kampa sal-aħħar. Sur Buzek, grazzi, signora. Kummissarju nominat, grazzi għat weġibiet tijak, kolla u anke għal diskors ta' luq tijak. Nirringrazzjakom il-koll, prezenti f'din is-sala, anke l-dawk li qed iseguna fuq xandira fuq l-internet, smieħ pubbliku importanti ħafna u fl-aħħar nixtieq nżitu koll fl-aħħar ta' dan ismieħ punta tarif li ma kellix biżejjed kuraġġ ngħidilkom fil-bidu għalih jien mill-istess reġun tal-Unjoni Ewropea li tiġi minnu is-Sinjura Binkowska. Hija huwa raġun industrijali ħafna kenna ngħaddu minn ristrutturar diffiċli ħafna fil-industrija ta' dan ir-raġun u għalhekk minn dan il-punt di vista għandha ħafna esperjenza u anke taf kif ħa ħsieb l-ambjent fl-istess ħin li huwa importanti għalina għal koll Taf x'għandha tagħmel biex tkun tista' taħdem fal-oqsma tal-azzar, il-makkenarju, il-kimiki, eccetera kollha affarijiet marbuta mal-industrija. Għandek l-esperjenza, kellek esperjenza fil-gvern Pollak u anki bħala eh, viċi prim ministru. U għalhekk Nittamaw li konna ħafna possibilta biex konna kuntat bejnietna f'dawn il-ħames snin li ġejjin għax is-suġġetti kollha li semmejna huma importanti ħafna ċittadini Ewropej. Mill-ġdid, grazzi, grazzi lil kollegi kollha mill-ħames kumitati preżenti f'din is-sala u permettu li ngħid illi għall-kumitat itre għandna aħbar tajba oħra li ismih li jmiss ser iseħ nhar it-tnejn fis-satej nofs is-Sinjura u anke mbagħad il-laqgħa tal-koordinaturi illum wara nofsinhar. Imma qabel ngħaddi l-mikrofonu lil Vicky Ford il-ko-president. Grazzi mill ġdid mill-naħa Thank you very much if you could just bear with me. Grazzi jekk tippermettu li ftit ħin, Sinjuri, Sinjura Benkowska, grazzi tal-leġejt, lek kampa sal-aħħar, imma dan mhux l-aħħar proċess għax għatfadallek eh, poġi bil edek joġbok, għatfadallek tkampa mill-proċess ta' evalwazzjoni, aħna politiċi l-koll ma naqblux fuq kollox għax kieku l-ħajja kompletament differenti, immissa rridu ninġabru fl-imkien u niddeċiedu bħala maġġoranza jekk għaddejċ Eh, minn dan ismiħ jekk għandek xi valutazzjoni pożittiva għal dan ir-rwol ta' kummissarju. Impermettu li nifakkar l gruppi politiċi li jekk ma jibatux rappreżentant tal-grupp tagħhom bħala koordinatur fil-laqat segwenti il-voti tagħhom ma joddux fil-valutazzjoni tal-kummissarju nominat u importanti li dan il-proċess ta' evalwazzjoni iseħħ wara fil-laqgħa tal-koordinaturi. Il-koordinaturi tas-suq intern se jiltaqgħu issa in Kamera f'din is-sala u l-koordinaturi ta' itre jiltaqgħu mis 6 sas-seba fil-kamra 5-3 ġe fis-seba ta' felaxija l-lejla fejn imbagħad il-kumitati, il-koordinaturi ta' IMCO u uh, eh, itre jiltaqaw jiltaqgħu fis-sala 5 ġe 3. Bekk ikonna il-komitati assoċjati li jiltaqgħu magħna dak il-ħin fis-seba' lejla. Kif qedtilkom il-lejla ħajkonna diskussjoni mal eh, kollegi eletti demokratikament. Grazzi.